ma jidirx li għad prezenti. Grazzi. <coughs> mela skont l-artikolu 3, eh, paragrafi 3 u 2, il-Komitat tal-Affarijiet Legali waqt il-laqat tal-April, tal-11 ta' April, e verifikaw il-mandat tal-Sur Ortefoss Il-Kommissjoni ti proponi e eh, li konferma l-mandat minn 11 ta' April u għal daqstat konferma u il-validità ta' dan il-mandat. Hemm xi Le. Mela, Allora il-mandat huwa konfermat. il-firma tal-atti legali skont il-proċedura ordinarja. Nixtieq informakom